għada aħna se jkollna l-opportunità biex ngħidu x'inhuma l-prioritajiet tagħna eh, f'dan il-qasam. Πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, η fi έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη στι. Ser jisir għada f'nofsenar il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa s rapport ta' Sir Leichfried rigward l-oġġetti u teknoloġija bużu doppju. U għalek ħanat il-kelma lis sur Lightfield għal erba minuti jekk jieġbu. Dank, Herr President. Grazzi, tas eh, Sur President, Kommissarju, eżis kollegi. Meta ħana nħarsu li dan ir-rapport fuq l-autorizzazzjonijiet u rigward l-oġġetti u teknoloġija bużu doppju, jiena kont konxju ta' ċerta ċertu aspetti tagħhom, per ma kontx konxju ta' kollox. Għattajt ħafna attenzjoni l ferra ekonomika. U fil-fatt hemm involuti wkoll l-impjieg bla dubju. Però nemmen li din il-kwistjoni sħiħa għandha tiġi solvuta madwar l-euro kollha kemm oġġetti u teknoloġija b'użu doppju li tista' tiġi użata minn ċivili, mill militar u tista' twassal għal affarijiet kimiċi hawnhekk qed nitkellmu dwar komponenti anki tal-computers u kif iddiskutejna fit-tul hemm ukoll porzjonijiet ta' software U jien naħseb li d differenzi bejn ir-regoli li qegħdin jeżistu preżentament fl-Ewropa ifisser li aħna rridu nagħmlu affarijiet kemm xi aktar stretti, aktar immirati u anki aktar trasparenti sabiex bekk aħna niksbu trasparenza fuq livell Ewropew. F'dan ir-rapport ħarisna probabilment għall-ewwel darba lejn uħut mill-applikazzjonijiet ta' Trattat ta' Lisbona fiħdan il-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni resqed din il-proposta l kunsill u ħassit li din il-kwistjoni tista' tiġi solvuta qabel jidħol it-Trattat ta' Lisbona, però dan ma seħx. Fil-fatt imbagħad dan il-dokument spiċċa qudiemna, però naħseb kienet ħaġa tajba li dan il- inqala din l-opportunità li xaħna bekk ikollna sem li nwisnu u nlisnu l-opinjoni tagħna. Irridu nelbu ħut mill-diffikultajiet legali li jeżistu għalek nixin ringrazzja li servizzi tal-Kommissjoni tal-li tassikura li aħna eh, rajna u għajjimna uħut minn dawn l-aspetti legali, daw id-diffikultajiet legali, pero għatfad l kwistjoni pjuttos prinċipali għawnek naqbel ma kollox b'eċċezzjoni waħda, però ma naqbilx mal-Kunsill. Il-kwistjoni hija din. Għandna napprovaw esportazzjoni autorizzata wara li l-esportazzjoni tkun seħħet jew inkella qabel ma ssir l-esportazzjoni u jiena naħseb li din hija sensittiva għal ħabbar il-reġunijiet ta' eh, sigurtà, trasparenza, li l-affarijiet ma jiġix injurati, anzi li jkun hemm kontroll l-affarijiet iridu jiġu kontrollati qabel issir l-asportazzjoni, speċjalment jekk il-prodott ikun perikolus. Unbat ma rridux li jkollna autorizzazzjoni ex post, anzi l-autorizzazzjoni teżissir minn qabel. Għalhekk qed niġu għad-diskussjoni ex post ex ante hawnhekk. U jiena naħseb li hawnhekk tajjeb li jkollna autorizzazzjoni minn qudiem ma naqbilx mal-Kunsill f'dak li għandu xieqsam ukoll ma' trasparenza il-dmir li wieħed jirrapporta. Jien naħseb li hemmhekk għandna jkollna soluzzjoni teknika adattata u għandna nkunu informati x'ġi awtorizzat kemm affarijiet ġew awtorizzati jew inkella fejn ġew awtorizzati l-affarijiet sabiex bekk aħna nkunu nafu li l-affarijiet qegħdin kif suppost u hawnhekk wasal tal-konklużjoni naħseb importanti li jkollna diskussjoni dwar x'qed jiġi esportat. Aħna rridu naraw hekk qed inħarsu lejn tamir li forsi jista' jiġu użat sabiex wieħed jikser id-drittijiet tal-bniedem din hija dan waqqasam ukoll ieħor li jrid jiġi eżaminat b'attenzjoni. Eżis kollegi, kommissjoni, jina lest ħerqan li jkollna dibattitu fuq dan. Grazzi tassew fissem il-Kummissjoni. Għanna til-kelma miġit li Sinjor Malstrom. Grazzi tassew, sur President Rapporter, kull jum il-negozju li jippenja ruħu f'ambjent aktar impenjattiv il-kwistjoni ta' skadenzi u ħin huma importanti u anke fuq ukoll il-prezz u l-kwalità l-esportazzjoni fuq aġġetti u teknoloġija buża doppju tieħu doktar sfidi f'dan ir-rigward għaliex esportazzjoni bħal din qed titlob awtorizzazzjoni. Oġġetti b'użu doppju mhumiex prodotti partikolari ma huma oġġetti li jiġu użati fis-setturi wiesa industrijali fil-teknoloġija tal-ispazju, ajruplani, settur kimiku. Dawn il-prodotti ma kontrollati għaliex jistgħu jiġu użati potenzjalment għal anijiet militari ħafna l-Stati membri tal-Unjoni Ewropea jagħmlu esportazzjoni partikolari l-esportaturi tagħhom din il-faċilitazzjoni ssir fuq liċenzi ġenerali u tippermetti ċertu negozji ċertu Stati membri biex jesportaw oġġetti b'użu dupju bl-inqas rekwiżiti. Wara analiżi serja ta' dawn il-faċilitazzjoni, miżuri ta' faċilitazzjonijiet, il-Kummissjoni resqet 2008 proposta li testendi dawn il-faċilitazzjonijiet nazzjonali sabiex jesportaw fiħdan l-Unjoni Ewropea kollha kemm il-proposta għal autorizzazzjoni ġenerali għafasla biex tippermetti l-esportaturi fl-istati membri korra biex jiksbu il-benefiċi ta' din l-esportazzjoni għal ċertu oġġetti buż doppju f'ċertu destinazzjonijiet u il-parteċipazzjoni fil-wirji tista' tkun aktar faċli. L-esportazzjoni ta' prodotti li jkunu ġew msewwija jista' jkun jisiru aktar faċli anke l-esportazzjoni ta' tamir ta' telekomunikazzjoni u mezzi industrijali jiġu simplifikati minnaħal l istati membri kun jistaw jikkonċentraw fuq ir-riżorsi limitati tagħhom fuq tranzazzjonijiet li tassew jistaw waslu għal riskju. il komissjoni regolarment irċivi il-menti mill l-industrija li ċertu esportazzjonijiet ma jiġux imħallija minn ċertu stati membri fil-waqt li tranzazzjonijiet jgħaddu mbagħad f'stati membri oħra u l-proposta li għandkom qudiemkom ta' bilħaq huwa mod kif neliminaw dawn l-inugwaljanzi fiħdan is-suq waħdini tagħna ħafna stati membri qegħdin jaħdu passi simili sabiex jagħmlu prioritizzazzjoni fuq l-awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni tagħhom aħna ma nistgħux nibqgħu lura. Għalhekk nix nirringrazzja rapporter lis sur Read kif ukoll membri oħra għax-xogħol kostruttiv fuq il-proposta. Ir-rapport ippreżentat minnaħa tagħkom mill-kumitat sejjer fi direzzjoni tajba u ta' ħaqwa konsistenti mal-perspettiva tal-Kommissjoni. Grazzi tas-Sur President. Uh, now, on behalf Issa fisem il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u kif ukoll para kellim għal l-FT nagħti l-kelma Reinhard Butikofer. Grazzi, Sur President, Kummissarju. Il-kustjoni hawnhekk għandha x'taqsam man negozju u s-sigurtà. Oġġetti bużu doppju bħala definizzjoni stess għandhom użu doppju, ġifiri użu ċivili u mbagħad għandhom il-last il-lat sensittiv tagħhom eh, użu ġifiri li huwa relevanti minn eh, kustjoni ta' sigurtà. Hekk eh, kif qal il-Ministru l ekonomija tal-Ġermanja, Eh, fuq dawn eh, l-oġġetti u għalli dawn għamu mhumiex kritiċi u dan mhux sew. Hemm bżonn għalhekk li nieħdu pożizzjoni aktar responsabbli. Jiena qed nitkellem bħala relatur għal Kumitat tal-Affarijiet Barranin u kif ukoll sottokomitat għad-difiża fejn għandna ħadna pożizzjoni ċara ħafna u għedna li ikun negliġenti minna ħatan li ma jkollniex dan iċ-ċertu tip ta' kontrolli għalhekk jiena nagħmel appell lil kollegi sabiex jieħdu l-EFT b'mod serju u jisimaw ir-rakkomandazzjonijiet li hemm imsemmija eh, minnaħat tar-relatur f'dak li jaqsam mal-kontrolli ex ante dan huwa l-qasam l-iktar kontroversjali li għat iridu eh, niddeċidu sew fuq. L-inħallu eh, l-tip ta' kontrolli forsi stajtina għan għas-sigurta jekk ħallhom kif huma hemm bżonn għalhekk kolna aktar sigurta ntejbu s-sigurta għalina u siħba imsieħba tagħna. Aħna ma rridux kontrolli ex post illi jieħdu post il-kontrolli ex ante għaliex inkella hekk qed impoġġu l-kwistjonijiet ta' negozju qabel kwistjonijiet ta' sigurtà. L-aħħar kumment sur president eh, xi pajjiżi bħal l-Olanda votaw kontra dan u għalhekk jiena nixtieq ngħid li huwa fl-interess taċ ċittadini tagħna eh, u għal din il-Kamra biex jikkonfermaw ix-xogħol tal dan il-Kumitati. Grazzi ħafna. Grazzi, sanat il-kelma l-Sinjura eh, Kostinger mill-PP. E. Grazzi ħafna sur President, Kommissarju. Eh, dan il-regolament huwa ddisinjat biex jipproduċi regoli għal oġġetti u teknoloġiji mhux kritiċi li ġu esportati f'pajjiżi terzi u li jistaw jintużaw fil-floqsma ċivili u militari. Aħna rridu nizguraw għalek li kunem ċertu grata sigurtà fl-ippjanar tagħna. Aħna nippjanaw li niffaċilitaw l-kwistjonijiet għall-esportaturi Ewropej tagħna u kif ukoll ma rridux nawżu l-kompetizzjoni eh, f'dan il-qasam. Eh, din il-proċedura u r-rekwiżiti l-oħra li huma mpoġġija fuq l-esportatur effettivament jikostitwixxu eh, aktar xogħol xisir milli anqas xogħol min-naħa tagħhom. Aħna naħsbu li dan mhuwiex tajjeb eh, foqsma fejn memx ebda periklu li jkun eh, perċevit. Aħna lek, eh, rridu naraw per eżempju kumpanija ta' daqs medju li toffri servis ta' 24 sija ta' tiswija u tagħti per eżempju partijiet taħdem partijiet elettroniċi wkoll aħna rridu nżommu f'moħħna wkoll il-partit interessati. Jekk aħna naraw il-kuntest li fiħet naħdmu u kif ukoll il-kliem li ġi użat, dawn mhumiex speċifiċi biżejjed u dan ħajoħloq għalhekk xogħol kbir fuq il-parti tal-persuna li suppost għandha tikkonforma ma' dawn ir-regoli li mhumiex ċari biżejjed aħna rridu għalhekk naħdmu sabiex dawn ikunu ċari u effettivi u effiċjenti il-prinċipju ta' sigurtà u effiċjenza m'għandniex niddubitaw hawnhekk aħna aħna rridu għalhekk eh, nħaffu dawn il-proċeduri u niżguraw li l-użu sigur ta' dawn l-oġġetti u teknoloġiji ikompli għal ħidma tajba tal-ekonomija tagħna. Grazzi issa nadil kelma l-Sur fi sem l-SND. Grazzi, Sur President, Kummissarju. L-ewwel net irid nifraħ lill-kollega għax-xogħol illi għamel fuq dan id-dossier tekniku li għandu implikazzjonijiet enormi għas sikurezza fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tagħmel kontroll fuq il-prodotti b'użu doppju li jkunu esportati u dan ilu għaddejjek għal bosta snin hemm reġistrazzjoni fid-dwana u permezz ta' dan l-Unjoni Ewropea tipprova li tevita li jiġu eh, esportati armi ta' distruzzjoni tal-massa. Aħna rridu li jkun hemm sistema iktar demokratika waħda li tkun sikura fejn il- l-informazzjoni tinġabar, tintbat u eh, tinħazen kemm fil-rigward ta' prodotti bużu doppju kif ukoll prodotti perikolużi. Fil-rigward ta' prodotti bużu doppju, l-Parlament Ewropew jitlob rapport annwali sabiex il-kontroll, il-responsabilità tal-kontroll tiegħu ikun iktar faċli. Il-Kummissjoni u l-banda l-oħra toħroġ rapporti l-ħin kollu l-Parlament fuq il-ħolqien ta' reġim ta' kontroll komunitarju dwar l-esportazzjoni ta', ta prodotti bużu doppju anki fuq il-miżuri tal-kollett ikunu proposti f'dan il-kontest. Fir-reġim internazzjonali tal-kontrolli tal-esportazzjoni hemm bżonn li intejbu il-listi il-listi tal-dawn il-prodotti li jiġu kontrollati ikunu aġġornati minnar mal-Parlament ikun involut fil-proċess. Għalek aħna nitolbu li l-Parlament ikun involut iktar. Sabiex ikun jista jagħmel xogħlu bħala koleġislatur kif xira taħt il-Trattat tal-Lisbona. Grazzi, Signora Kommissarju, kollegi jekk hemm kummerċ li huwa diffiċli wieħed jikkontrolla ħol proprju dak tal-armi hemm ħafna mezzi kif wieħed jista' jagħmel dawn il-kontrolli diffiċli iktar wieħed illi jibih eh, armi illi jidru ma jagħmlux ħsara mbagħad faċilment jistgħu jsiru perikolużi. ġifiri hawnhekk għalhekk qed nitkellmu dwar l-użu doppju. Mbagħad ħaġa oħra hija regoli illi hemm tant hemm regoli li mhux faċli li applikawhom għal kontroll effiċjenti. Il-Kummissjoni kienet talbitna biex nemendaw regolament tal-2000 u mbagħad dan tħassar u mbagħad ta' din il-proposta obsoleta kena mbagħad eh, nemendaw il-direttiva tal-2009 u kif bdejna triologu kien hemm diġà proposta leġislattiva ġdida mill-Kummissjoni biex nerġaw nemendaw dan ir regolamenti ġifiri l-ewwel talba huwa illi kunem hemm regoli ċari, sempliċi, trasparenti għall-esportaturi Ewropej li eh, permezz ta' test konsolidat erba punti fuq il-pozizjoni tal-grupp tagħna dwar l-esportazzjoni ta' valur baxx, anke il-Kunsill u l-Alde, aħna xettiċi fuq din is-sistema il il-Parlament ġa limita l-valur massimu mill- 5 eh, għal 3000 eh, eh, euro Il-lista hija limitata, dan dinja xi ħaġa li qed jitolbu l smi imma l-messaġġ prinċipali tagħna huwa li aħna rridu iktar sikurezza mhux biss kummerċ u dana fuq dan irridu kompli niddiskutu fi triologu aħna naqblu mal-politika ta' notifika ex ante u obbligu ta' reġistrazzjoni fl-istati membri tilet net l-ola livell ta' trasparenza sabiex regolament joħloq u di regol eh, eh, eh li joffri lil da kollha involuti. Invol il fazijiet il kollha illi kunu waslu għad deċiżjoni anke permezz ta' rapport fil-Parlament Ewropew. Grazzi. Εξονόματος των αριστερών ο κύριος Σόλτς για Naddil kelma l-Sur Scholz, minuta kjoġbok. Grazzi Sur President, Komissarju, Jiena nixtieq nirringrazzja l-relatur Leicht Fried għal dan ir-rapport u x-xogħol tiegħu u nawguralu eh, għan negozjati diffiċli li għandu qoddimu mal-Kunsill. Jiena nixtieq ngħid żewġ punti l-emendi tal-IPP mhumiex utli għar-relatur. il pożizzjoni ta' negozjat tal-Parlament u l-emendi tal-IPP mhumiex se appoġġjati mill-grupp tiegħi għaliex dawn ħajamlu l-affarijiet eħfef għall-industrija tal-armi. Il-grupp tiegħi għandu wkoll diffikultajiet jekk il-lista ta' oġġetti bużu doppju se tintuża sabiex twaqqaf il-pajjiżi li jiżviluppaw mill-aċċess għal computers avanzati pereżempju. Eh, pajjiżi tal-Ewropa tal-Lvant jafu li dawn il-listi jistaw jiġi abbużati u għalhekk eh, aħna proponina emenda 47 sabiex nħarsu l pajjiżi li jizvilupaw grazzi ħafna. Issa nadil kelma lis sur Obermeyer, minutek joġbok. Grazzi sur President. Uh dan tip ta' materjali l-kimiċi jistaw jintużaw għal eh, kustjonijiet paċifiċi. L-istati membri effettivament eh, taw oda ta' tortura li Libja l-snin twal. Eh, infatti il-Ġermanja tat ħafna mill-armi tagħhom il-Gaddafi. U kien hemm ħafna armi li nataw il-pajjiżi Arab hemm bżonn naraw restrizzjonijiet li applikaw f'din il-qasam u hemm bżonn regoli li applikaw għal settur sħiħ tal-armi fl-Unjoni Ewropea, però sistema trid tiġi aġġurnata. Hemm bżonn li niżguraw li dan it-tip ta' oġġetti ma jiġux użati kontra movimenti demokratiċi pal, pal per eżempju fid-dinja arbija irridu nikkonsidraw eh, sew għalhekk il-pajjiżi ta' destinazzjoni ta' dawn eh, l-oġġetti. Is-sur Fjellner jekk jogħġbok. Grazzi. din il-lista hija twila ħafna tmur mill-moturi tal-ajruplani. U għalhekk meta wieħed jara l-lista tal-prodotti jista' jwassal għal konfużjoni. Naħseb li hemm bżonn nisimplifikaw u normalizzaw il-mod kif l-Ewropej jitrattaw dawn il-prodotti hemm bżonn li din tkun ċara u armonizzata. Intom tafu pereżempju jiena naf li xi ħut mill-kumpaniji fil-Danimarka ma kinux jaċċettaw illi jesportaw dawn il-prodotti Jiena naħseb illi għall-esportazzjoni ta' materjal ta' telekom Naħseb dan ukoll jista' jkollu rwol importanti għall liberazzjoni f'ċerti pajjiżi u għalhekk ma rridux noħolqu regoli li jkunu komplikati ħafna li eh, jikkastigaw il-movimenti ċivili u ċiviċi il-notifika ex ante tmur eh, kontra l-just in time. Jiġifieri il-konsilna eh, eżatt propju fil-ħin għalhekk hemm bżonn illi jkollna iktar minn dan. Għalhekk naħseb illi huwa importanti li kunu nafu jekk din ix proċedura ex post. Hemm bżonn illi aħna kunu nafu x'ġie esportat u hemm bżonn li neħdu miżuri kontra pajjiż illi ma jirrespettax il-regoli, hemm bżonn iktar ċarezza, semplifikazzjoni u armonizzazzjoni ex ante u ex post għalija fil-ferma tiegħek sante ma tantx tmuri tfit mal-semplifikazzjoni iktar sempliċi l-ex post. Grazie ħafna, sena dil-kelma l-Sinjura Zemke. Minuta. Grazie, Sur President. Il-diffikultà li għanna aħna hija li mhux l-Istati Membri kollha tal Ewropea jużaw l-istess kriterji f'dak li għandu x'jaqsam mal-esportazzjoni ta' oġġetti bużu doppju. Għalhekk jiena naħseb li għandna nfittxu li nilħu situazzjoni fejn l-istati membri kollha japplikaw l-istess standard żoljin għall-esportazzjoni ta' oġġetti ċivili li jistgħu jintużaw ukoll għal finijiet militari. Dan ir-regolament jiena nemmen għandu jiġbet l-attenzjoni għal bżonn ta' prevenzjoni ta' tixrid ta' teknoloġiji ġodda u software ġdid. Jiena naħseb li dan kieku jgħinna niġġieldu kontra eh, cyberterrorism. Sur Paxku issa minuta kjoġbok. Grazzi, eh, dan il-rapport huwa sensittiv fuq żewġ livelli, kemm ekonomikament u kemm politikament. Fuq na waħda l-Unjoni Ewropea da tippreveni li l-oġġetti bużu doppju jintużaw kontra n-nies, però rridu naraw ukoll l-interess tal-produtturi u l-utenti. Ir-regolament u għalhekk wieħed eh, komplikat li rid ikopri kemm għal problemi eżistenti u kif ukoll jantiċipa oħrajn fil-futur Barra minnek, eh, għal xuħut il-regolament jista' jider wis għawi għal oħrajn jista' jwis dajjef. Jiena bħala membru ta' fett naħdem favur regolament aktar strettu trasparenti għalhekk jiena favur l-awtorizzazzjoni qabel l-esportazzjoni u mhux bil-kontra. Wara l-Lisbona il-Parlament jista' biss jgħin u għalhekk aħna dan li qed nagħmlu hawnhekk. Konsegwenza dan ir ruol tagħna ma rridux ninsew. Grazzi ħafna. Tajjeb issa nadu għal-proċedura KHDI, l-ewwel il-kelma l-Surja. Minuta kjoġbok. Grazzi, Sur President. Meta ħan nitkellmu fuq l-autorizzazzjoni ta' esportazzjoni ta' oġġetti bużu doppju, aħna naqblu li fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn ikollna regoli standardizzati. L-Stati membri ma rridux japplikaw u jaħdmu fuq regoli differenti minn xulxin għaliex dan jista' joħloq ir-riżultat opposta dak li rridu niksbu. Ċarament għandu jkun hemm awtorizzazzjoni ex ante qabel l-esportazzjoni qabel ma dan iseħħ għalhekk. Hawnhekk jiena nixtieq nappoġġja lil kollega tiegħi eh, Kristina li tgħid li rridu naħdmu fuq sistema li taħdem sistema tkun fattibli għal negozji żaru medji. Għalhekk irridu naħdmu favorihom dawn. U irrid ikollna xi ħaġa li l-SMIs tagħna jistgħu jkunu kapaċi jkollhom eh, ġestjoni tajba tagħha. Grazzi nadil kelma lis-Sur Ferreira. Sur President, il-problema ta' din l-użu ta' teknoloġija Eh, għal kwistjoniet u raġunijiet militari ma rridux nirranġaw għabil nikkontrollaw l-esportazzjoni ta' oġġetti bużu doppju. Il-kontroll tal-esportazzjoni huwa importanti u dan għandu ssir b'mod tajjeb li prevjeni l-aċċess eh, ta' pajjiżi li jizviluppaw għal dawn eh, l-oġġetti jridu nizguraw lek li dan il-proċess ikun trasparenti u jsir b'mod demokratiku, rridu wkoll nkunu konsistenti ma' politika oħra tal-Unjoni Ewropea li lan taħħat nitkellmu fuq dan ir-regolament. Eh, riċerka per eżempju u l finanzjament taħt is-7FP u b'mod partikolari dawk li għandu xaqsa mal-industrija aerospazjali u l-partiċipazzjoni tal-Izrael eh, fil-bini ta' drones li intużaw sabiex jattakaw lil nies f'Gaza fl-2008 fil-2009 u dawn qatlu eh, ħafna nies. Irridu naraw għalhekk l-użu doppju ta' dawn l-oġġetti li u rizultat ta' riċerka Ewropea. Essa biex nalaqfu d-dibattitu, nadil kelmu l-Kummissarju Malmstrom, Kummissjoni Kjoġbok. Grazzi tassew, Sur President, Sur Rapporter, fissa Sur De Gucht, nishtiq n-rigrazzjak mill-ġdijt u għal-xol eh, tal-Komitat. Il-Kommissjoni taqsam l-istess xsib tal-rapportijak fuq il-żewġ kustjoni pendenti fejn qed proponi sistema ex ante, ġifiri l-aktar ħaġa importanti għal-Kommissjoni li konna din l-istess sistema u rridu nevitaw kull tip ta' livelli u nkella ħafna komplikazzjonijiet u naqblu wkoll li tali mekkanizmi ta' rapporta huwa neċessarju mingħajr ma nkunu qed inpoġġu pis qawwi fuq il-kumpaniji żaru medi mo partikolari imma xi ta' mekkaniżmu ta' rapporta jkun neċessarju nittama li fuq dawn il-kwistjoni tinsibu kompromess mal-Kunsill iktar il-qudiem. Nirringrazzjak sur eh, President. Grazzi tassew, issa għal żewġ minuti is-Sur Lajfrid, il-rapporter. Grazzi tas sur President. Jina xtaqt nuża dawn l-ħar żewġ minuti sabiex bekk indur lejn il-Kunsill u fortunatament il-Kunsill jider li sfortunatament memħat. U ma nafx għalfejn li qed nagħmlu dan dan id-dibattitu fl-assenza ta' dan il- fatt il-Kunsill qasbis qegħdin hawnhekk, jekk aħna rridu niksbu xaħġa ħaġa hawnhekk irridu li kolsil ikun fostna sabiex jirna xin l-anijiet tana, mela eżis kollegi naf li hawnhekk għandna kwistjoni importanti ħafna għandna varjetà ta' prodotti ħafna mpik u xogħol ma' partikolari fl-SMEs li għedin jagħmlu prodotti ta' teknoloġija avanzata u għalhekk huwa ferm importanti li fl-Unjoni Ewropea ikolna regoli standardizzati sabiex bekk ikolna stati membri li jaħdmu b'mod omogenu, mhux kulħadd jagħmel regoli differenti. Ġifri rridu konna soluzzjoni, rridu nimxu lejn soluzzjoni mill-aktar fis bħeffa u tajb li nifmu li il-kunsil irrit japprezza dan, dan il-fat. In-nies jifmu li aħna nistgħu ninsolvu din il-kwistjoni fl-interess ta' l-ekonomija tal-Ewropa impjieg Ewropew kif ukoll nippreservaw il-sikurezza u anki il- drittijiet tal-bniedem li l-in mill-Unjoni Ewropea u mill-frontieri tagħha. Dan huwa kontribut ukoll li eh, beħsibu jagħmel dan ir-rapport. Grazzi tas. Grazzi tas tas-sew Sur Lightfleet hawnhekk għalaqna dan id-dibattitu il-vot ser jinżam għada f'nofsinhar. Mela, il-punt li jmiss fuq l-agenda tal-lum huwa is-rapport tas Sur Simpson fuq l-Istatistika Ewropea għat-Turizmu.